għada. Is-seduta li jmiss se tkun għada l-erba 26 ta' Novembru. Mid-disa sa' satejn, imbagħad ikollna sessjoni oħra wara nofsinar. Il-minuti huma disponibbli fuq is-sejt tal-Parlament. Nista' naġġorna is-seduta.